Grazzi. Nittamaw li l-agenda rajtuwa kellna dal-għoddu l-għata koordinaturi. Se tkunu qegħdin tisimgħu dwar dan. Issa. Il-punti fuq l-agenda. sen zitċa ħaġa, l-ewenet, saqt informa l-komitat u l-dawk il-kollegi li ma konxi ta' dan, illi sur Gariga Pojedo l-kollega tagħna ġimma li għaddit fl-aħħar tal-plenarja ħassu ħażin kellu jindbat l-isptar għal tlettijin fi Strasburgu issa jinsab aħjar. U fissem il-komitat kollu tal-budget se nkun qed nibatlu l-aqwa xewqat minnaħat għana u għawguri għal-fejqan ta' malajru nittamaw li nerġaw narawħ mana b'saħħtu u kontent ma l mistajku. Il-kollega Lavija, rapporter għal-budget 2013, skuza ruħu, għalix fil-fat eh, tilef il-mittetommu eh, reċentement u marlura l-Italja għal-funeral taħħa għal darboħra fissem il-Komitat tal-Budget sen kunet nibat il-kondoljanzi tagħna. Il-riżultat ta' xoltana u li punt 6 u 7 fuq l-agenda tagħna tal-lum se jiġu post-posti għal daqstant. Naddu sal pepe il-tant setan pepe nittama illi l-aħjaru jekk xaħat mill-grupp ta'kom jissostitwixxi l-sur Lavija sabiex tippreżentaw punt 17 trasferimenti fil-budget 2013 jekk ħadd ma jista' jsostit aħna nagħmilha jien. Imma jkun aħjar jekk jagħmilha xatt mill-grupp tagħkom. Finalment fuq l-aġenda nissuġġerixxi li nżidu punt li se nkunu qed neżaminaw illum wara nofsinhar. Jiġifieri il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar autoritajiet kompetenti eh, kariga timissa jnuf tal-budget annuali. Is-sor Penora li tina pari legali u għad-dispozizjoni tal-budget tal-komitat tal-budget se jkun hawnhekk l-lumar nafsinhar bissa biex jippreżentanna dan kollu. U jidher illi il-pożizzjoni tal-Parlament faslet dawk illi ilhom hawnhekk għal żmien twil żgur jafu illi għal snin twal minn qabel it-trattat ta' Ruma kien hemm interpretazzjoni differenti ta' xenarju bħal dan u jider illi issa hemm ftejm finalment ħaġa li ħadet fit-tul imma jekk ħadd mandu kommenti fuq l-aġenda ma nasibx li għal-kas fil-fatt nistgħu nkomplu. Il-ħabariet l-oħrajn nisibu fil-Kobel News xtaqt najt madana kollu illi għal xil-11 san kunu et uh, eh, nil-għaw grupp ta' mistidna mis-sur Perker nimmaġina se jakkumpanjom u dawn huma membri ta' organizzazzjoni mizzolna Schleswig-Holstein minn fejn ġejju fil fat punt lita approvazzjoni tal-minuti tal-5 ta' settembru. Jekk mewx ma jkunx hemm kommenti sal aħħar ta' seduta ma napprovaw kollox naddu sal-punt 5 immedjatament fuq l-aġenda. Prezentazzjoni mir-rapporter dwar il-proposti għal budget 2014. Ann Jensen illi hija parti mill-Komitat tal-Budget u delegazzjoni tal-Komitat Eliza Redvinius se jkollha titla' qabel pawza l-ikel u għal daqstant ser nibdew bil-punt tagħha. Ibqija bqija ta' delegazzjoni tal-Komitat tal-Budget tal-Vilnius se jkunu qed jħallu dil-kamra ftit iktar tard u dan jfisser li jistgħu jkunu preżenti għal laqgħa kollha. Għan għal daqstant nista' nibda bik, grazzi. President, il-budget 2014 huwa budget ta' austerita u l-budget li qed tiġi propost mill-Kommissjoni huwa ta' 5 jew 6% inqas meta mqabbel mal-budget tas-sena preċedenti. U dan huwa l-puntatlu li rridu niċċaraw ma' kulħadd qegħdin nitkellmu dwar budget illi qed eh, jiddajjef u l-tnaqis qed jirrifletti l-ftehim illi sar fil-MFF fil-ftehim illi sar fil-qafas għal-budget għas-seba snin li ġejjin. Rajna mbagħad numru ta' tnaqis, numru tnaqis li sar mill-Kunsill Ewropew wara l-interpretazzjoni tal-istess Kunsill Ewropew saret proposta l-budget 2014 fil-bidu ta' settembru. Mux għet nitkelmu fuq xi tnaqqis enormi meta mqabbel ma dak li rajna fil-passat, qed nitkellmu fuq 0.2% mill-impenni budgetari u possibilità li wieħed jidħol f'kuntratti ġodda. Imma, dwar il-ħlasijiet, illi ħaġa li kienet importanti għal ministri tal-Finanzi la monta ta' flus li kellhom jitħallsu lill-budget Ewropew mill-budget tagħhom mill budget nazzjonali. Hawnhekk kien hemm tnaqqis ta' wieħed fil-mija. Forsi ma tinstemax bħala xi diżastruża, però ninsabu sitwazzjoni diffiċli meta niġu għall abilità tal-Unjoni Ewropea illi tħallas il-pagamenti li eh, tonora l-obligi u żgur din hija kwistjoni li rridu niffaċċaw ġala darba nitkellmu dwar il-baġit tas-sena d-dieħla u l-interpretazzjoni tal-Parlament. fit il-ġimma kont edha inħares lejn 1880 emenda li tress u fuq il-pozizjoni tal-Kunsil għall-abbozz ta' budget. 464 emenda mill-komitati, 577 il-gruppi politiċi u 842 minn membri individuali. U xejra ġenerali li ħarġet mill-komitati speċjali u speċjalizzati u li zammew il-budget tal-Komissjoni, la bozz, semxie xi eċċezzjonijiet, xellini ġenerali fil-komitati għalu dan it-tnaqis nistaw naċċettaw u hemm numru ta' oqsma fejn il-komitati u il-gruppi imorru li lin mill-figuri tal-Kommissjoni. Diskutejna s-situazzjoni mal-gruppi sabiex insibu strateġija Ma naħseb li resqin lejn eh, pozizjoni ġenerali, pozizjoni komuni, anke kemm kwistjonijiet pendenti li għatridu niddiskutu. L-għabenet, il-kwistjoni tal-pagamenti fi għandek l-ikbar tnaqis mill-Konsill Ewropew. Għanna l-problema diġa din is-sena illi M'hemmx biżejjed flus sabiex inħallsu eh, l ispejs tal-Unjoni Ewropea u l-problema titratta l-fondi strutturali fejn il-proġetti taħt il-fondi strutturali bini ta' puntijiet ta' toroq hija ħaġa li tieħu diversi snin u f'sena nkollok opportunità illi tidħol f'kontratti is-sena ta' wara tibda tħallas u wara program ta' seba snin dejjem tara aktar u aktar kontijiet ġejjin. Mbagħad għandna sitwazzjoni stramba fejn il-Ministri tal-Finanzi wara li jkunu wedu l-Polonja, l-Rumanija, pajjiżi oħrajn, reġuni li jistgħu jibdew proġetti, meta jiġu l-kontijiet jgħidu ma rridux inħarsu. jitfaw dubji fuq il-ċifri tal komissjoni u jħorġu ċifri politiċi skont il-bżonnijiet. Din is-sena mm, provajna l-kull il sabiex il-Konsell ħallas il-kontijiet li kellhom ħalsu. Kellna budget ta' 11.2 biljuni, għatanna parti ta' 9 biljuni li għat qed tistenna deċiżjoni mill-Kunsill sabiex impattu għal tnuqqas ta' din is-sena. Imma dan hu l-ammont illi tista' tiddeċidi fuq u biss permezz ta' maġġoranza kwalifikata. Jekk tmur li minn dan ikollok bżonn unanimità fil-Kunsill u nafu li hemm stati membri li qatt se jgħidu iva. Din hija s-sitwazzjoni ta' din is-sena u x'ingħidu s-sena li ġejja. Uffiċjalment il-Kummissjoni edha tajt li s-sena d-dieħla jekk jiksbu l-ammont sa' ceiling tal-MFF mhux se jkun hemm problemi li jistgħu jsolvu l-problemi fid-dawl tal-fatt li jkunu qed jiksbu l-flus li qed jitolbu din is-sena. Imma nisimgħu għajdut dwar ċifri għoljin ħafna għal dak nxaqsam noqqas. Jiġifieri tajjeb inkomplu niddiskutu mal-Kommissjoni eżattament x'inhi l-istampa reali, x'inhu l-ammont reali, jiena sodisfatta illi nista' ngħid li presidenza Litwana li ħan nitkellmu magħhom fuq dil kwistjoni u li se negozjaw il-budget magħhom għalunna iva li konna grupp ta' ħidma fuq pagamenti sabiex naraw il-ċifri reali x'inhuma. permettu li ngħid li din hija kwistjoni fejn għandna nonoraw obbligi li jmorru lura diversi snin. Inti għandek tħallas il-kontijiet din hija l-attitudni li għandna nadottaw. Fost il-koordinaturi diskutejna ktiġa illi għanna bżon strateġija dwar pagamenti għalmenu sabiex nazguraw illi l-Kommissjoni tikseb il-flus illi qed titlob. Ovvjament kun ħaġa sabiħa li kieku ikonna l-istampa ġenerali u najdu illi nistaw nħalsu il-kontijiet kollha. Imma dini ħaġa li għalmin rridu nizguraw għal daqstant koordinaturi tkellmu dwar kif nistaw immorru li lin il-limitu massimu tal-abbozz ta' budget tal-nxaqsam il-pagamenti u l-ammonti li se niksbu ola minn dal-limitu massimu nidetkaw ma' programmi li qed u programmi li forsi kollhom bżonn dik il-likwidità żejda. Għatem diskussjonijiet għaddejjin dwar kif se nagħmlu dan fuq livell tekniku. Ser naħdmu permezz tal-riserva ta' kontingenza li tammonta l-4 biljun euro illi fl-ħar mill-ħar jittieħdu aktar tard jew inkella kella għanna nindirizzaw għanna naħmu permezz l-istrument ta' flessibilità. Ma dan ma' kwestjoni tirkolla rridu neżaminaw. Hemm eh, sensazzjoni ġenerali li rridu nkunu sodi ħafna fil-pożizzjoni tagħna dwar pagamenti sabiex nassiguraw illi l-Kommissjoni Ewropea tkun tista' tħallas il-kontijiet. Dwar l-impenni Hawnhekk għandna problemi blemendi li qed jaslunna ta' intestatura wieħed A u erba. Jiġifieri fil-politika ta' tkabbir u fil-politika barranija qed naraw illi komitati, gruppi, membri jixtiequ aktar flus milli għandna taħt din il-kappa tal-MFF. Aħna pala parlament ukoll bilna illi fejn naqblu fil-kuntat tal-budget nżomma ma' regoli kemm jista' jkun. Ħarist lejn emendi u qed nara x'nistgħu nagħmlu. Intestaturi numru wieħed il-kwistjoni titratta il-frontloading ta' riċerka, edukazzjoni, il-programm Erasmus, kif ukoll innovazzjoni, programm Kozme, fuq dan kienem hemm ma mal-Istati Membri dan ma kienx l-interpretazzjoni tal-Kunsill imma nafu il-Kommissjoni se toħroġ budget ta' emenda illum ħanaraw se tkun il-proposta tal-Kummissjoni imma għandna wkoll gruppi u komitati li qed joħorġu bi proposti dwar dan imbagħad meta jkollna il frank loading nibdew programmi aktar kmini minn dak anticipat oriġinarjament, se jkun hemm programmi li se jkollhom jiġu posposti u jiena ipproponejt eh, linji ġenerali fuq l-enerġija, per eżempju, però għad irridu nistennew naraw se tkun il-proposta tal-Kommissjoni. Fuq wieħed B, m'għandniex xi problemi serji, fondi strutturali, tistgħu taraw li l-affarijiet tqasmu fost l istati membri se jkun hemm mistoqsijiet brabta mal-fondi għal persuni depravati u kif ser jaħdem dan kollu ċertu gruppi jridu jmorru lil-lin il-proposta tal-Kummissjoni u hemm ukoll il-kwistjoni tal-front loading tal-inizjattiva żgħażagħ u kif s'namlu backloading dan imma dawn huma l-kwistjonijiet prinċipali taħt wieħed be. Fuq il-politika agrikola ma nix problemi bil-marġini proposti. Xew xewqa minna tal-Kumitat għal-Bedja eh, fuq il-frott fl-skejjel, eh, xi proġetti pilota illi ġew fasla Pero ma naħsibx din l-intestatura se toħloq problema. Fuq tlieta, l-intestatura tlieta qegħdin inżidu l-ammonti meta paragonati mal-proposta tal konsil għal programmi kulturali, għal programmi ta' affarijiet interni u ġustizzja fuq programmi għas-saħħa u hemm numru ta' aġenziji f'dal-qasam illi jitrattaw il-polizija, refugġjati, li trattaw is-saħħa. Hawnhekk nerġgħu morru lura l-abbozz għall-budget u lilin meta naraw aġenziji illi inataw responsabiltajiet ġodda li għandhom iktar xogħol sabiex jagħmlu dan għandhom bżonn iktar riżorsi ovvjament. Ippermettu li ngħid ukoll illi inti se tinru li ta' se tkun problema imma mbagħad għandna il-politika l-affarijiet barranin. Hawnhekk għandna problemi serji sabiex nirrispondu għax-xewqat tal-kollegi. Il-Kumitat tal-Iżvilupp huwa tal-fema illi għandna jkollna l-istess budget għal-istati membri sena li d-diħla parma kena din is-sena u dan mux li għanna taħt l-MFF li għanna unek u għatnaqis konsiderevoli. Dini situazzjoni. Unek għazilt li morlura għal ċifri tal-Komissjoni fuq ċerta affarijiet niproponu ċifri ola, un bat etna d-dottaw u kol xewqa mill komitata l izvilup sabiex nibdlu l-istruttura ta' ċertu linji budgetarji li jagħtu aktar trasparenza fuq kif il-fondi għandhom jintefqu. Il-Kumitat għal afrid Barranin talla aktar flus minn dawk li jistaw jieħdu taħt il-limitum massimo hawnhekk dor tal-gruppi politiċi, l gruppi politiċi prinċipali kienu iktar modesti biex ngħidu hekk mill ta' Afid u naħseb li soluzzjoni tista' tinstab sabiex naraw kif dan kollu ser jiġi implementat. Kollox għandu x'jaqsam mal-limitu, murrux ola mill-limitu massimo jew eh, inqasem gruppi politiċi li jemnu illi għanna naqbżuħ il-limitu massimu nużaw l-istrument ta' flessibilità. Hawnhekk hawn grupp ukoll li jaħseb li m'għandniex nagħmlu dan fil-proposta inizjali tiegħi qed niproponi li nużaw l-istrument ta' flessibilità l-ammonti żgħar bat morru li lindan l monti għal palestina per eżempju qed nagħmlu qed zida żida f'riserva għaliex nifmu li hemm rapport ġej mill-qorti tal-awdituri li jista' jinkludi kritika ħarxa fuq kif qed jiġu użati fondi. U għak nitolbu l-Kommissjoni sabiex jirrispondu maraj għal dan kollu qabel ma nagħtu il-konsens tagħna. Dan għal kategorija erba' zammejt soda għoddim il-xabqat tal-komitati Devi Wafid u rajt xinu ma prioritajiet tal-komitati prinċipali. Spiża amministrattiva? S-Sinjora Vajmajer tista tispieganna aħjar forsi manna bżon approċ aktar komuni Il-diffikultà prinċipali hawnhekk il-sentenza tal-qorti li għadha pendenti fuq regolament limitut fuq fejn l-ewwel pożizzjoni tal-qorti kienet il-Konsil ser jitlef u il-flus għandhom jitħallsu super diffiċli meta l-flus ma jkunux disponibbli u rridu naraw kif se nindirizzaw dis-sitwazzjoni. L-aħħar ħaġa li se nsemmi dwar l-aġenziji dwar l-aġenziji qed naraw il l kummissjoni bdiet strateġija fejn qed taqqat l-aġenziji flimkien u tista' tgħid iva tajjeb meta nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-ħames 5% fit-tnaqqis il kremt bil-fuq um, fost istituzzjonijiet kollha binna ma dat tnaqqis il-ħiniet ta' xogħol jitwalu u bekk dan ifisser li jkollok bżonn anqas ħaddiema imma aħna ma nemnux li fil-ġejjieni tkabbir f'ċertu aġenziji jiġi finanzjat biss minn zidit f'aġenziji oħrajn. L-aġenziji u l-tnaqis, mux għed najt li għed ma stax jisib il-fondi, mux għed najt li ma stax jisib soluzjoni billi taqqat fl-imkien l aġenziji il komitata l budget u għaflessibli u dim dan, imma ħafna ġabina u konsilja, le? għalli għandna dil-firxa ġeografika u kulħadd irid iżżomm l-aġenzija tiegħu. Jekk aġenziji għandhom jikbru għanna nittrattaw l-aġenziji skont il-mertu individwali tagħhom il-Komitat Ekon biex nagħti eżempju tal-lab iktar flus mħabba responsabiltajiet fil-qasam tal-servizzi finanzjarji u l-flus sabuhom billi naqsu xirini budgetari marbuta ma' informazzjoni u statistika u naħseb dawa l-aqwa mod kif tipproċedi il-issib sorsi minn uh, oqsmoħrajn u bekk Aċċettajt il pozizjon tal-Komitat ikon. We have. Aħna fuq il-pilot project u azzjonijiet ta' preparazzjoni għanna ħafna xewqat minnaħa ta' membri, gruppi u komitati. Aħna rajna li l-Komissjoni esprimiet l-opinjoni fuq il-proposti u nirringrazzjom eh, hija utli ħafna. Uh, fil-ħidma tagħna. Għadna wkoll illi jista' jkun illi ma nużawx biss din il-linja tal-Kummissjoni, imma bla dubju hija informazzjoni tajba għalina. Hemm ħafna minn dawn il- eh, proġetti pilota u azzjonijiet ta' preparazzjoni li eh, fil-fatt huma koperti minn programmi eżistenti. Nistgħu nidħlu fid-dettalji ta' dan u aħna għadna marċ solvejnix kollox fid-dettall imma se ninnegozja mal-gruppi politiċi biex insi pakket ta' proġetti pilota u azzjonijiet ta' preparazzjoni li nistgħu naqblu fuqhom biex mbagħad nibqgħu taħt ceilings ta' dawn il-proġetti eh, pilota u azzjonijiet ta' preparazzjoni u ta' Eh, intestaturi differenti. Għanna u kol xie emendi fuq it-tul, fuq in naħa ta' tul, xieħut minnom għamiltum jien u kol. Eh, biex eh, nużaw il-surplus u biex nitolbu aktar u kol trasparenza fuq il-flus li qed jingħataw lill-istati membri biex jamministraw il-ġbir ta' dwana u tal-own resources tagħhom Għaj bżon ta' trasparenza f'dawn il-kwistjonijiet u nifem illi il-presidentana se juża l-opportunità biex ikonna dibattitu f'dan il-kumitat fuq il-rizorsi propri. Ekk aħna imbidlu il-linja ta' risorsi maħnix se bidlu il-linja eh, tal-ispiża ma jaħdmux ek fis-sistema tagħna dawn huma żewġ affarijiet indipendenti. Mbaħt, il-kwistjoni tal-linji li huma barra mill-MFF, per eżempju, il riserva ta' emerġenza u bla dubju hemm bżonn li inkunu nistaw nużaw din il-riserva ta' emerġenza s-sena d-dihla għas-Sirja fejn jista ikunem bżon kbir. Għal da' stant rridu n-riflettu fuq din il kwistjoni Ma dawn huma uh, il-linji prinċipali tal-istrateġija illi edin bħalissa nikkontemplaw. U, u importanti najdu kol illi għandu jkollna strateġija għawija fuq il-ħlasijiet. Ma milna, di għatma milnijax għatma kienet problema, pero issa hija problema. Illi l-Kunsil mandux rieda illi poġġi l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni fejn jew l-Kummissjoni f'sitwazzjoni fejn verament ikun possibbli li nħallsu l-kontijiet kollha. Grazzi President. Grazzi l-rapporter. Daqstant għanna strategija u għan ċar ħafna. Għanna eh, il-fortuna li konna fostna għonek li għanna fostna direttur ġenerali tal-budget għonek il-lum se jivvota il-proġett eh, ta' ta', ta, ta budget. Dottor Jean-Jean, Eva, President, il-Komissjoni ħat ta, ta' dotta letra ta' emenda għal abbozz ta' budget tal-2014 il ġimad d Illum il ħat ta' dotta emenda għal eh, illi ħatemen dal-budget sitta li riguarda r-risorsi. E, tiftakru intkom illi l emenda għal-budget numru 6 fija tnaqis tal-tħul mill-risorsi tradizjonali. Illi tinkludi il-tħul mill-risorsi Eh, multi u affarijiet hekk. Aħna għadna li f'sens eh, eh, li tagħmel sens din teknikament illi il-kontribuzzjonijiet ta' GNA jitelaw b'1.7 biljuni. Il-dwana nizlu xi 10 fil-mija meta nqabluhom mal dbasir mod partikolari mħabba il-effetti iktar sostanzjali Eh, tal-krizi, iktar sostanzjali mill-li prevedejna. U aħna rajis fil-rata pezata tal-dwana, eh, tal-dazju, aħna rajna bidla fl-istruttura eh, tal-input. aħna għamilna u koll kellna kol namlu revizjoni ta' dan il-budget ta' emenda numru 6 għalix E, daw ġew konfermati dawn it-tnaqqis e, fil-dazju u għal daqstant irridu nerġaw e, nitolbu iktar kontribuzzjoni ġennaj biex inkunu nistaw nikkompensaw għal dawn it-naqis li huwa huwa l-ekwivalenti ta' 1.4 biljun. Dana uh, jgħin uh, bekk il- it eh, itħul sinifikattiv li kena mill-multi 600 eh, miljon bej wieħed u ieħor. U dana din hija deċiżjoni li se tieħu l-Kommissjoni llum u din se żid se tagħti eh, stampa iktar ċara tal 2013 u l ġimgħa diħla mbagħad se jkollna l-ewwel ittra ta' emenda għal budget tal-2014. Grazzi. u se jkonna wkoll dab 2A. It-tieni tranx tal-dab 2. 3.9 miljuni u xek. Iva, iġġima diħla l-Kummissjoni se tadotta il-budget eh, ta' emenda dab 2A. Umbat f'Ottubru ikolna l-trata emenda ta' agrikulturali kif ikonna kull sena. Ajda talab illi talbet titkellem. Iva, grazzi, President. Jena naħseb li stan itkellem fil-qosor għax ir-rapporter spiegħanna f'dettal kbir id-direzzjoni illi negozjati edin jihdu. Kenna l-istess prezentazzjoni anki dal-ħodu u kenna anki dibattitu ieħor fuq il-strategija potenzjali tal-Parlament. Jiena irrit ngħid illi ħafna mill-proposti tal-SND eh, ġew aċċettati b'mod minnaħa tar-rapporter fil-proposta fl-aħħar proposta l-impatt eh, is-sens tal-argumentana huwa li rridu nżommu f'moħħna illi għanna sanaraw nek xie 6% ta' tnaqqis fil- Eh, budget tal-2014 għam qabbel mal-2013 u rridu nużaw il-mezzuri u l-mekanizmi eh, eh, fil-budget fil-linji li huma prioritajiet għal grupp soċjalista pratikament kabbir, innovazzjoni u l-ħolqin ta' impigi. U mbagħad fl-intestaturi bħal politika barranija u kooperazzjoni din minn dejjem kienet intestatura li kienet uh, mux ma kellix bizzejt fondi. Specialment meta konsideraw l-Unjoni Europea bħala eh, parti eh, importanti globali. Eh, kif għat il-Senjora Jensen diġa tkelmet fuq il-maġġoranza ta' dawn il-problemi metan iġu għal-commitments. Fuq il-ħlasijiet, un irid rritikolna dibattitu fl-opinjoni tiegħi fil-kumitat biex niddeterminaw xi strateġija rridu nieħdu biex nimxu l-qudiem u biex naraw x'deċiżjoni se nieħdu fid-deċiżjonijiet eh, eh, futuri mal-Kunsill. Il-proposta ta' soċjalisti kienet illi nużaw l-istrumenti kollha li għandna eh, pratikament il-marġni ta' kontingenza illi huwa mekkanizmu pjuttost ġdid illi se jippermettilna nitolfu nitolbu iktar Erba' miljon iktar fil-lasiet. U għaliex dan edin promonu nużaw mill-aktar eh, eh, possibli, kem jista' jkun mill-aktar possibli. Dana diġa għadni anki l-ġimgħa diħla anki fil laqat ripartita mal konsillu Kummissjoni. Aħna se jkonna shortfall ta' fatturi mhux imħalsin ta' xi 20 biljun fis ta' din is-sena m'hemmx ċifri, però eh, eh, naħsbu li din hija x li se jkollna. Għanna l-istrument ta' flessibilità li fil-fat ma ġiex infassal għal ħlasijiet imma għal eh, impenja, għal commitments. Imma f'kull każ il 25 shortfall mux se jiġi solvut bil-500 biljun dina hija ċifra inevitabli, din hija l-unika eh, eh, problema, maħna se nirsolvu biss kwint tal-problema, ħames eh, biljuni, u ma nix il-flus biex nonoraw il-komplement. Kif konna edin najdu f'dawn l-aħħar snin, aħna għanna problema issa bil-ħlasijiet. Fejn? aħna għadna illi l-Unjoni Ewropea trid tallasom dawn il-kontijiet u ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm shortfall fil-ħlasijiet. U dana mux biss fil-reġuni u l-autoritajiet lokali, ma anki għal negozji u għal universitajiet e, e, e, u ma użaw il-flus u għet jistennew li jieġu rifuzi u ma nistawx naċċettaw situazzjoni li l-Komissjoni ma tistax tirrifondi dawn il-flus. U ma nistawx ma nistawx nitolbu 20 biljon għax ma nix strumenti legali biex namlu din it-talba. Għal daqstantina naħseb illi għanna nitolbu kem nistaw skont il-liġi li wieħed jitlob biljun jew tnejn illi tista tkun ċifra aċċettabbli għal ċerti eh, gruppi ma jagħmilx sens għax għandna bżonn ta' 20 biljun. U ma nistawx eh, nitolbu biljun wieħed, għandna nitolbu għattan għas erba. U dina hija kwestjoni ta' pożizzjoni koerenti tal-Parlament u waħda importanti qabel ma nidħlu fin-negozjati mal-Kunsill. Issa, bħal ma għanna eh, pratikament ftejim fuq il-commitments hemm eh, eh, irqaqat irridu ntejbu, però l-iktar ħafna gruppi jistgħu jaqblu. Però fuq il-ħlasijiet hemm bżonn naħsbu sew fuq il-strateġija li għandha dottor parlament. U Eh, unħarsu u nimeditaw fuq il-pożizzjoni tagħna qabel il-negozjati. Il-Parlament irrid eh, iżom li eh, u obbligatorju legalment li il-kontijiet għandhom jitħallsu. Aħna nafu illi fil kunsel stat membru għal illi hemm problemi fil-ħlasijiet, hemm shortfall u għal darbohra jenna nerġanajt illi il-parlament għandu jagħmel talba uh, illi il-kontijiet għandhom jitħallsu. Se naraw fil-laqali ġej tal-ġimma diħla mal-kummissjoni mal-kunsil jekk għandix bizzeja ċifri u nistgħu eh, eh, naraw kif nistgħu ninnegozjaw biex naħorġu minn din il-problema. Imma dina għata ħafna drabi. Din hija kwistjoni ta' tal-fatt li rridu nħallsu il- kontijiet. E, hemm pajjiżi li qegħdin f'proċedura ta' deficit eċessiv illi qed iħallsu. E, e, dawn huma l-iktar li jagħmlu erożjoni. Aħna mhux biss maħniex qed irnexxielna nisolvu l-problema ma qed nagħmlu aktar gravi. Il-Kunsill għandu ikun konxu binna il problema Ma nistawx aħna ikonna natu 20 biljun ta' fondi lil universitajiet, stati, eccetera, reġuni u amministrazzjoni differenti. Grazie. Grazie. Eh, rajt li inti intiħat noti, għat em frodi bil-fondi reġjonali u bla dubju irridu eh, nifsolvu għadin il-problema anki l-orti tal-kontitajiet ratom dawn il irregolaritajiet u dawn il-frodi. Mish, eh, eh, assolutament mish accettabli, irridu eh, nimxu b'mod pozittiv ma l-Unjoni Ewropea, però jiena mm, minix kontenta xej fuq dak li qed jiġri, rridu nkunu prudenti, però il-kontijiet mhumiex qegħdin jaqblu mhux biss fuq livell tal-kummissjoni li rridu naqtaw iktar spejjeż mal-fond reġjonali u fond strutturali, e, aħjar nagħmlu l-affarijiet sew milli mbagħad nitolbu skuża. E, mbagħad hemm ħaġa oħra nixtieq ngħid, inti tajt illi għandna bżonn ta' iktar trasparenza fl-ispiża, imma inti stess u l-kollega Welder qed tipproponu li tnaħħu tneħħu l-emenda propju fuq eh, trasparenza. Nħoss li dinja ħaġa inaċċettabbli. Grazzi. Is-Sinjura e, Jensen tixtieq tgħid xi ħaġa biex tikkonkludi? E, mistoqsija għall-Kommissjoni. Fuq dan il-front loading fuq l-amending budget jekk dina jiex ġejja eċ se tasal issa. Front loading ta' riċerka, Erasmus u Cosme. Il-ġimma diħla, Iva. Id-direttur ġenerali għalinna u għet verifika miaw illi l-emenda, litra ta' emenda għal front, front, front loading għal daqstant dawn kollha se jiġu adottati mill-kulleġġ tal-Kummissjoni il-ġimgħa d-dieħla. Fl-istess ħin tat-tieni tranche tal-DAB 2 għal 2013. Dan fil-fatt se jkun il-budget ta' emenda numru 8. Goran. Grazie. Jiena għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel. L-ewwel net Anna Jensen qalet li inti president tal-kumitat jista' jkollok xi iddejat fuq l-own resources u jiena eh, għajmitni l-kurzita tista' tajdilna xi ħaġa fuq dan. Jiena nixtieq li xi ħaġa ssir fuq l-om resources, però mhux faċli għax m'hemmx ħafna lokal manuvra. Hekk aħna rridu nirrispettaw il-ftejn MFF, eċetera, eh, u hemm grupp ta' ħidma eh, eh, li se jiġi ukoll. Hekk tista' tgħidilna xi ħaġa iktar fuq dan jiena nkun grat. Għandi żewġ mistoqsijiet ukoll għall-Kummissjoni. L-ewwel net fuq il-kas tal-Orti tal-Ġustizja fuq il salari Aħna nafu xaħġa iktar fuq dan l hawnhekk x'inhu maċifri. Aħna hawnhekk għandna nittrattaw il-ċifri outstanding tal-2011 jew anki tal-2012 ukoll nistgħu nħallsuhom fl-2013 jew nipposponu għom għall-2014 fejn ikon aktar manuvra. Hemm xi ħadd li jista' aktar dettall hawnhekk għax inkella fl-2013 dina ħad tkun pis eh, kbir ħafna li rridu nħallsu. U naturalment dana eh, eh, anki għal paġit tal-Kummissjoni ma anki għal partitana tal-Parlament Ewropew għax se jkollna naħdmu naħdmu verament eh, ħafna biex niżlu fuq livell tal-inflazzjoni, imma jekk biex fuq dan ridu anki inħalsu iż-żida fej salarji eh, se tkun ħaġa aktar diffiċli, tista' forsi tajdinna xi ħadd mill-kumitat fej qegħdin fuq din is-sitwazzjoni. U fl-aħħar, nafu xi ħaġa fuq l-ispejjeż għal kontijiet eh, tard aħna diġa din f-situazzjoni fejn ma nistawx naħaslom fil-ħin. Imma dana kemm qed eh, tqobilna din il-kwistjoni, kemm iridu nħalsu mizati eh, miżati ekstra u multi eh, mħabba din il-kwistjoni. ċaħat jista' jtina situazzjoni nafu aħna kemm hija diffiċli situazzjoni li qegħdin fiha attualment. Grazzi. Grazzi. Joran. Se nirrispondi mill-ewwel għal mistoqsija li li għamilt int fuq il-own resorsi. Hemm żewġ affarijiet hawnhekk x'wieħed jikkalkula li huma marbutin flimkien eh, meta niġu għal għanijiet eh, politiċi. l onet aħna qegħdin bħalissa ikolna e skambju ta' opinjonijiet fl-istituzzjonijiet, fit tliet istituzzjonijiet biex nwaqfu grupp ta' livell oli biex jaħdem fuq riforma ta' sistema finanzjarja ta' finanzi tal-Unjoni Ewropea. Dana huwa eh, importanti eh, kienet waħda mill-elementi importanti tal-MFF eh, illi fil-ħarifa f'dawn il il ġenista li konna it waqif ta' dan il-grupp livell oli. U l-membri ta' dan il-grupp se jiġu maħtura b'rappreżentazzjoni ugwali minna ħata tliet istituzzjonijiet. Din hija l-intenzjoni. U tliet istituzzjoni istituzzjonijiet bħalissa edin jamlu skambju ta' opinjonijiet fuq il-kwantità, il-kompożizzjoni, il-presidenza, l-agenda u il-kalendarju ta' xogħlijiet. Meta immorru Vilnius għada, se jkollna il-possibilità nitkellmu fuq dan is-suġġett mal-President tra tal litwania Signora Gribalskajte, illi dan is suġġett tafu perfettament għax hija kienet kummissarju tal-budget fil-Komissjoni ta' qabel din. U eh, anki eh, fil-Komitat eh, taħt il-Presidenza Schulz il-pożizzjoni eh, il ħarija tagħna eh, se tiġi eh, dikjarata u nkun nista' nitkellem mal-koordinaturi. Parallelament, il-pressjoni politika fuq dan il-grupp, eh, fuq il-twaqif ta' dan il-grupp fuq il-kwistjoni tal-rizorsi propri, jena u koll suġġerejti li din is-sena għall-ewwel darba se ikollna fil-Kumitat tal-Budget u fil-Plenarju dibattitu fuq il-income stream fil-budget. U veru illi aħna nafu illi fuq it tħul il-setat eh, legali tal-parlament huma limitati ħafna il-xogħol e, e, e, li għamilna li mbagħad għandu jidħol fl-MFF il-negozjati li ħadna fuq il-risorsi propri bħala parti tal-diskussjoni fuq l-MFF dawn iż-żewġ elementi issuġġerewlna illi aħna għanna naħsbu illi jekk għandu jkonna xi tip ta' appoġġ mill-gvernijiet nazzjonali, mill-medja u mill-opinjoni pubblika, wasal il-waqt biex biex nipublikaw din l-informazzjoni, informazzjoni li l publiku ma laqas biex jafa, per eżempju, illi pratikament il-sistema bil-GNI hija taxxa depressiva iktar ma jkun oni il-pajis, u iktar u limitat il ma limitati il kontribuzzjonijiet tagħha e, eh, e, eh, fil ġennaj U fil-fatt, allura, il-pajjiżi l-iktar foqra fl europa qegħdin jikkontribwixxi ħafna iktar eh, eh, f'termini ta' GNI relativa minn dawk li huma aktar onja. Ħadd ma jafhom dawn eh, l-informazzjonijiet, iridu nippubblikaw iċ-ċifri, nagħmlu tabelli, norganizzaw dibattitu biex ikollna reazzjonijiet mill-kollegi u rridu li l-opinjoni pubblika tinteressa ruha f'dawn is-suġġetti. U dan irridu nagħmlu issa l-idea ġitna meta realizzajna kemm se jkun diffiċli illi aħna nimpenjaw eh, ċerti gvernijiet għal riforma tal dan is-sistema ta' finanza. Wara kollox sistema li bħalissa eh, wasal fl-aħħar. Il-rapporter hija interessata f'dan, għax hija għandha żewġ kpipel hawnhekk hija rapporter eh, fuq fuq anki fuq il-loan resources tal-MFF u anki fuq il-budget tal-2014. Oh, għal daqstant biex il-diskussjoni eh, tkun eh, eh, iktar interessanti tista' tieħu l-emendi kollha għal daqstant irridu naraw x'se jkun l-ambitu politiku u legali ta' dawn l-emendi. Jekk xaħat irrit anki prezenta emendi oħrajn, dan u kollu possibbli. Et taraw għal daqstant li jem anki valur edukativ f'din l-inizjativa fl-opinjoni tiegħi naturalment il-koordinatori u membri tal-Kumitat tal-Budget jistgħu jaħsbuha differenti. Jiena din hija kif nara jien hija kampanja ta' informazzjoni ta' edukazzjoni u mhux qed tintroduċi sa ħaġa fil-negozjati fuq il-budget tal-2014 u bekk eh, il negozjati jisiru iktar eh, komplikati minn dak li huma fil-fatt. Helga, umbat il- il-membri tal-IPP li għandhom id-dritt jitkellmu wkoll wara kollox. Umbat fl-aħħar id-direttur ġenerali ter-respondi għal mistoqsijiet ta' Juron fuq il-Kommissjoni. Grazzi. Is-sitwazzjoni ġenerali kif qalu ħafna kollegi u grazzi anke lil lana tal prezentazzjoni tagħha illi aħna qed naffaċċaw problemi budgetari qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli għall-ewwel darba qed naraw li hemm tnaqqis. U aħna qed naffaċċaw kummissjoni li tidher li mhijiex bilwis qalbina. Issa ngħaddu għall-istrateġija ta' pagamenti u għaliex aħna maħniex daqs favur is-soċjalisti. Aħna naħsbu li tajjeb illi nassorbu il-marġin li fadal, iżda li iżda fir-riserva ta' kontingenza għandna problema għax dan huwa eh, strument ta' emerġenza u għalek eh, ħankun qed nagħmlu front loading mhix soluzzjoni ta' għal problemi tagħna. Aħna preferu li kieku nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill u nagħmlu eh, jew nażlu li konna budget ta' emenda u naħdmu minn hemm għaliex li nibdu fuq modelli minn issa Zgur fuq dal-modelli na palissa zgur se ġibna l-problemi fil ġejjini Issa fuq il-livell ta' impen, aħna bot partikolari, aħna fukati fuq eh, intestatura wieħed A u erba, maħniex konvinti bil-front loading, iżda irridu illi kolna zida fl-orizzonti anka fuq eh, l-Erasmus. Għana kol problema eh, bil-broadband għax aħna nix nasbu li din miex ħaġa prekawzjonarja u nixtiequ li jkun distribuzzjoni aħjar. Nixtiequ nużaw il-marġini kollha bisħiħ u li nkunu iktar flessibbli. Tistama l-figura ta' 172 u għalina din miex suffiċenti. Issa rigward intestatura wieħed eh, be hawnhekk aħna Eh, favur li nżidu lajnu għal dawk li liktar etibatu, pero għanna problema li nżidu l-pagamenti għall inizjattivi għall impiegi għal żazax għanna favur illi kullem zidiet fl-impenji. Issa, rigward intensitula 2, irridu nidiskutu xi punti internament, iżda aħna favur illi ma xie żvilupp. Zejjed issa dwar intestatura 3, Aħna għan mod partikolari għanna nuru appoċ iżda ma naqblux mażidiet żidiet ta' Frontex għalli tessatura li jmiss għawnek naħsbu li problemi seri u mod partikolari aħna interessati dwar il-flex għal linji DCI u nappoġġaw u koll iż-żidiet għal l-Aġenzija H Reserve. H -Reserve għanna u koll xie problemi bitnaqis fil-pagi għalix ovvjament huwa taħt l-użu tagħhom, issa rigward l-aġenzija aħna naqblu ma dak li qed tgħidu apparti għal ta' Frontex u naħsbu li idea tajba li jkollna budget tajjeb sabiex ma jkollniex ma nitflux għal multi żejda lanqas. Nisper li jkun suċċess. Grazzi ħafna lil Issa Dominik Rike. Grazzi ħafna Sur President. Forsi ikun nista' nuri l-opinjoni tal-PPE ek kif huma bħalissa dwar il-budget. Il-pagamenti ġew il-ġew enfatizzati minn kulħadd għalhekk mhux sar noqgħod nerġa' nitkellem fuq dan il-punt di li diġà ġi spjegat tajjeb minn Ann. Aħna nappoġġawha. Iżda ma naqblux 100% ma' soluzzjoni li ġew proposti. Punta tluq tal-PPE u illi għanna imorru dritt għal-limitu massimu u nżommu l-odot ta' flessibilta illi kollox modot ta' emerġenza Inżommuh fil ġemb ma nużawx l-oddu ta' emerġenza. Għaliex? Il-problema ta' pagamenti eh, rikorrenti li ma sawx laħqu minnhom magħhom eh, marru lilin mill-riserva, mill-flessibilità toffri ir-riserva ta' kontingenza. Punti uħar li ma semmiex, reġuni uħar li ma semmiex, illi irridu ma namlux li problemi għar għalina, kif għallu il-partit tal-ħodra ma rridux ikun hemm front loading, dan huwa flusna illi qed nużaw għal pagamenti, għallu qed nużaw ħanamlu użu mir-riserva ta' kontingenza jew tal-flessibilta, mela mbagħad nispiċċaw ikun qed nagħtu appropriazzjoni lil kunsill. u dan fiħdan l-arranġamenti ta' teħi ta' deċiżjoni li għandhom il-Konsil. Jidrinna illi ma jamilx li mhux sew illi nkomplu diskussjonijiet mal konsil dwar il-pagamenti jekk ma nużawx l-odot tagħna. Għalek, il-pozizjoni tal-PPE hija li nkunu raġonevoli għaliex marridux imor li lien mill-marġini stabiliti, mill-flessibilità stabilita, marridux nizaw l-fondi ta' kontingenza. U naħsbu illi ma jagħmilx sens f'termini ta' valur. Għaliex qed nizaw dol fondi kull niżaw il riżorsi illi aħna kon faddalna u nużawhom qabel iż-żmien. Naħseb illi kapaċi nilħu f'tajjim bejn il-gruppi tkellimna dwar il-French loading iva u kienem forsi xi kemm xejn u taqbil dwar dan il-punt ma naqblux pereżempju mal-proposti 100% minn naħa ta' relatur semmiet eh, l-nizaw ċerta networks li mhumiex fil prioritajt tal-MFF ma nix hemm eh, ukoll eh, punti oħra bħal fwieħed be' li nistgħu nuru ċert appoġġ lihom bħal pereżempju żidiet signifikanti li nistgħu naqblu magħhom. Dan japplika wkoll għall programm għal żgħażagħ. issa rigward inti tnejn il-pagamenti diretti imbidlu għal impenni taħt it-tieni pilastru. Din hija kemm xejda tħassib il-pagamenti diretti huma xar punt sensittiv speċjalment fis-settur tal-agrikoltura rridu nistennew għalhekk u naraw xejn minn diskussjoni. Eh, rridu xi aġġestamenti taħt intestatura tlieta rigward intestatura erba vera li hemm xi distortazzjoni għastaqbil bejn il-proposta tal-Kommissjoni u l-proposta li il-proposti li waslu mill-kumitati responsabbli. Iżda xorta naħsbu l-proposta tagħna hija waħda li eh, li taqa' taħt il-margin jissemmew kol 50 miljon għal Palestina u hemm ukoll xi flus għal tal-awdituri li għadha eh, taħt diskussjoni bħalissa dan huwa punti li maħniex ċerti dwarhom iżda biex nagħtu konklużjoni. Nix unajtu li aħna il-grupp tagħna jemmen illi din hija li għana qudiemna hija problema sistematika li ma nistawx insolvuha billi noqogħdu ċaqlu l-flus minna l oħra tal-budget tal-2014, iżda rigward l-impenji prezenti naħsbu li faċli nsegwu l-opinjoni e, suġġerimenti tal-rapporter. Kellim li jmiss, Grazzi ħafna sur President fil-qosor jiena nixti nikkumenta fuq dak li intqal. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Jensen tax-xogħol illi qed tagħmel għaliex ħasib li qed tagħmel biċċa xogħol importanti ħafna. U naqbel u kol bisieħ ma dak li għadu kif għal surrike il-kollega tana. Iżda passolti kull sena insibu l nafusna fi problema. Niddeċidu fuq l-istrateġija li għanna nużaw sabiex nindirizzaw il-pagamenti u l-obligi illi għanna. Għalek dak nishtiqnejt ngħid huwa xi ħaġa pjuttost sempliċi, qabel nindeċidu fuq kwalunkwe strateġija irridu l-ewwel ikollna ċarezza irridu nkunu nafu eżattament f'liema sitwazzjoni ninsabu. U dan ifisser illi irridu nkunu nafu eżattament l-ammont tal-kontijiet li għanna pendenti. Għaliex ma nistawx aħna niddeċidu x strateġija ser nieħdu braġunament fej nejdu li smajna illi ser ikolna biljoni xinħalsu, iżda maħniex ċerti forsi kuna montiħor. Le, ma nistawx ndeċidu strategi fuq strateġija ek li kolna figuri eżatti. Di għax ħaġa importanti kemm għal membri parlamentari Ewropew kif ukoll għal ċittadini li dun kullu nafu fejn qegħdin hemm bżonn ukoll li nagħmlu sitwazzjoni iktar ċara bir-riżorsi tagħna. Din hija l-iktar ħaġa importanti tal-budget Ewropew. Jekk id-deċizjoni fuq riżorsi tagħna stess mhumiex se jiġu eh, riformati mela ser nibqgħu għadejn fl-istess tri li ninsabu fiha. Hemm bżonn nibdew nispjegaw b'mod ċar lil kulħadd eżattament kif niksbuhom dawn ir-riżorsi. U għalek u għadis importanti li konna dibattitu miftuħ ma' ċittadini u dawk kolla u dawk kolla u kolli li huma interessati u nejdu l-om nispegaw l-om għalix l-Unjoni Ewropea għandha bżon tiffinanzjarju ħab mod differenti il-istituzzjonijiet l-oħrajn ukoll inkluż il-Parlament irridu jerfgħu responsabiltajiet tagħhom, jistgħu farfu responsabiltajiet u mbagħad ikun sa' naffaċċjaw il-futur b'mod iktar ċar. U impossibbli tispjega lil nies normali, ċittadin normal kif eżattament l-Unjoni Ewropea tikseb riżorsi tagħha kif inhi iffinanzjata. Apart minn hekk huwa diffiċli wkoll ħafna li tispjega kwistjonijiet bħal l-opt-out tal-Renju Unit jew inkella kif inti eh, tikkalkola ir-rata tal-ibe. Għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi nindirizzaw il-qalba tal-problema u dan ifisser illi irridu eh, nindirizzaw il-problema mill-qieħ. Hemm bżonn illi jkollna trasparenza, illi tkun hemm li għarfien, irridu nkun eżattament eh, kif kif situazzjoni attwali qabel intu ċerta deċiżjonijiet ta' strateġija, grazzi. Grazzi ħafna tis kollega. Xtaqt nejt illi għanna delegazzjoni minn l-Germania, eh, Hoxtajn germania li ġew mistidna minn Sinjor Bergajn, nil-qawom għawnek. Intu fortunati ħafna għaliex għadukom kif tħaltu f'wieħed mill-iktar dibattiti importanti tas sena id-dibattitu dwar il-budget ta' abbozz għal l-2014. Ġifiri il-flus tal-Unjoni Ewropea fuq ix qed nofquhom minn fejn inċibu daw il-flus dan huwa qed mill-iktar dibattiti importanti tal-Parlament u għalhekk onorati li intom qed inqawn. Hemm xi hemm xi tweġibiet għal mistoqsijiet li ġat għajmu. Iva, grazzi, Sur President, nixtieq inwieġeb il-mistoqsijiet dwar il-pagamenti it-tardjati. Jew l-tardjar ta' pagamenti Li għamilna u illi tajna pagamenti Edin f-situazzjoni fejn kollna namlu pagamenti jekk ikun hemm eh, ħlasijiet tard. Issa tajibna kemm xejn sitwazzjoni ħalasna xi eh, benefiċjarju dan fisser illi għandna inqas eh, ħlasijiet xejn għamlu fuq pagamenti tardjati. Memx spejjeż involuti ma' beneficjari illi ikollom protezz ikollom pagament jew kollhom ikollna pagamenti magħhom illi kunu protetti, jekk hemm pagamenti protetti mela għana ma neħlux eh, mizati zejda. Issa rigward li CJ. Għanna għanna opinjoni min-naħa tal- mill-Advocate General tal-, tal Orti. Urridu juħarġu u ma eh, b'sentenza sal ħar ta' din is-sena minn mela nistgħu nifhmu aħna. U din id-deċiżjoni se torbot mas-sena 2011 Potenzjament il-qorti kapaċi timxi ma' suġġeriment tal-Avukat Ġenerali U dan ifisser ma' suġġerimenti tal-Avukat Ġenerali marbuta ma' salari. U dan ifisser li dinħalsu l-massimu sal-2013. Din kapaċi tkun xaħġa li nasalja b'mod iktar faċli għaliex għana ftejim taħt l-MFF dwar li frizzar ta' taxxi forsi nkun nistaw nużaw dik id-deċiżjoni, deċiżjoni tidħol fis-seħ mod retroattiv. F'termini baċitarji dan ifisser li kollna iktar flessibilità għaliex il-sentenzi jitlu jitlu fis-seħ mod retroattiv. Iżda mhux ser isolvilna l-problema mija fil-mija, rridu jsibu soluzzjoni oħra U għalhekk irridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni biktar reqqasa biex nippruvaw nsibu sorsi oħra ta' finanzjarjament. Il-mistoqsija ta' Sur Norhouse dwar pagamenti li għadhom mhux imħalsa, Il-kwantijiet għadhom mhux imħalsa. Jiena għandi xi affarijiet ngħid dwar dak il-punt. L-ewwel nek. Aħna l-istimi tagħna bbażajnihom fuq informazzjoni illi inatat lilna b'mod regolari minn operaturi u anke mill-istati membri nfushom. Mod partikolari meta kun nitkellmu dwar fondi eh, li jkunu ġestiti b'mod konġunt. Tini punt, pagamenti illi iridu isiru bil-fors eh, b'mod legalment sal-aħħar ta' din is-sena. 2.2 biljun illi suppost kapaċi e, bi 2.2 biljun suppost inkunu kapaċi nkopru dawk l-ħtiġijiet kollha. Ma nixtieqx illi nati figura eżatta sal-aħħar tas-sena għaliex kif tafu lejn l-aħħar ta' kull sena ikunem pagamenti zejda jew domandi għal pagamenti zejda illi eh, jitlu minnaħat tal-istati membri kella indikazzjoni ċet u l-istati membri għal aħħar ta' din is-sena iżda kif tafu sew intom il-dbassir tal-istati membri kapaċi kun eh, kapaċi ma jkunx preċiż is-sena li għaddiet id-diskutejna eh, stimi minnaħa tal-istati membri kena b b'figura ħna, iżda imbagħad il-figura illi talbuna fl-aħħar mill-aħħar kat figura kompletament differenti maħduma b'mod differenti milli inizjalment kienu basrulna u kienu ovvjament għamont ħafna ikbar milli kienu basru. ċerta għamont ta' pagamenti ovvjament li xorta bil-fors jridu jisiru s-sena d-dieħla il-mistoqsija kemm ser ikun kbir dak l-ammont, kemm ser ikun eżatt normalment ikun bej 5 u 6 biljun euro. Is-sena li għaddiet inserta spiċċa kien eh, ħafna iktar, spiċċa kien nħallsu 16 biljun euro. Kif ħaj jispiċċaw dan il dawn il-flus, eh, jew fejn ħaj jispiċċaw dan il-flus u għad uffiċjali għalli ngħidilkom. Ser ikollna nistennew eh, li nirċivu iktar informazzjoni minn amministrazzjonijiet nazzjonali qabel inkun nistgħu ngħidulkom u iktar informazzjoni tridu iżommu eh, l-attenzjoni tagħkom fuq dan il-punt u għana żgur kull kuntenti intukom tabelli b'informazzjoni, bi żviluppi ta' pagamenti, informazzjoni addizzjonali u d-bassir ieħor. Dak kollu nista' ngħid għalissa nispera li weġibt għal mistoqsija marbuta ma' pagamenti li ma knux mhumiex imħalsa. Grazzi. Nixtieq infakkarkom illi il-ġimgħa d-dieħla se jkollna il-laqa tripartit dwar dawn il-pagamenti u nkun se diskutu l-affarijiet fiktar dettalji. Sra Minor sa. Nixtieq biss ngħid kelmtejn dwar dik il-parti tal-budget illi jien responsabbli għalih Nixtieq nkun naf kif eh, l-affarijiet kollha ser jiġu eh, indirizzati ser jkollna diskussjonijiet smajna mingħand l-Avukat Ġenerali u nafu eżattament x'inhi l-opinjoni tagħkom. X'aktarx li l-ECJ ser tiddeċidi f'Diċembru li l-Kummissjoni ser tirbaħ u l-Kummissjoni tirbaħ u mhux il-Kunsill u ser nirċivu dawk il-pagamenti eh, inizjali din hija din il-punt dan il-punt kien espress b'mod kawtel eh, ħafna għaliex edna li dan nistaw namluħ eh, sal-2013, issa xirridu ngħidu bil-klim nistaw namluħ. Ser ikun hemm budget li jirranġa dak li kien hemm ta' qabel. L-istituzzjonijiet ser eh, ser jagħmlu affarijiet permezz ta' trasferiment tal-budget li ħanamlu issa tal-2014 mill-budget tal-2014. Huwa diffiċli niksbu l-eżenzjonijiet miż-żidiet u diffiċli nixbu l-eżenzjonijiet jekk eh, nafu li sa Deċembru xorta rridu nħallsuhom. Mbagħad fl-2014 nispiċċaw ikolna għalfejn noqogħdu eh, nippjanaw għal zedit jew il-pagamenti tardjati tal-2011-2012. Jekk inkunu fortunati jirna xilna sentenza tinqata sal-2013 ħalli ikonna il-flus disponibli u ma jkollix għalfejn bqaw nagħmlu trasferimenti minn budget oħrajn. Issa, jekk il-Kunsill jadotta approċċ ta' kautela, u dawn l-ammonti addizzjonali jimmarkom sabiex bekk il-budgets nazzjonali kun jistaw jilqaw għal dawn iż-żiddiet. Ikun sew, pero jekk eh, ma namlux dan il special Parlament ikollu e u koll jħsib ammonti gbar. X'qed taħseb il-Kummissjoni eżattament kollox ser jsir permezz ta' redeployment? Se jkollna inħallsu blura għal 2011, 2012, 2013, le dan mhuwiex possibbli ma jistax isir. Jiena naħseb unasib il-kollegi jazbu bħali illi eh, rridu nixxin kun nafu l-istituzzjoni ċajkun qed jagħmlu eżattament aħjar naħsbu għal għajjar eh, naħsbu għal dal-pagamenti retrativi minn issa, nibdew naħsbu għal jom minn issa, għaliex inkella ser nispiċu jkollna ħasu ħafna f'daqqa fil-ġejjien, jekk ikolna sentenza li ma tkunx favorina. Irridu nippermettu flessibilta għalina infusna u koll, ġifiri li preferi li nimxu bċerta kautela u nishtu kuna f'eżattament eżattament xem, xirri fissru esattament bil-frazi, e, it's supposed to happen. Xirri fissru bija kalma happen. Est-ce que vous pouvez être plus brutal? Monika, forse tista tkun kemm xejn iktar brutali, grazzi. President. Biex nirrispondi l sinjura Holmeyer fil-budget 2014. Aħna naqdu l-budget 2014 mal-ispiża fil-Komissjoni u impatt ta' sentenza pozittiva mill-qorti 2011 il-Kunsill deċida u ma jafu għalfejn illi dan l-ammonti inaqsuhom. U dan se jkun parti integrali minn negozjati Abu għacħar il-fat li l-Avukat Ġenerali tkellem favur il-persuna li għed eh, tressa l-menti fisser li il-Parlament ħatkun qed jikseb kredit li l inqata. Għall-2013. jekk is-sentenzi tal-qorti għal-2011 issir disponibbli koll istituzzjoni kollha tara x'se tiddaħħal jekk nista' npoġġi l-kliem mod daqstant sempliċi. Is-soltu. ikollok xi differenzi żgħar. Ovvjament fil-budget 2013 se jkun hemm xi flus li mhux se jintużaw. Sal-2013 bil-impatt retroattiv ta' deċiżjoni 2013 minħabba li frizzar tal-pagi, pero kifat su tajjeb dan musa jkun bizzejiet sabiex insoddu toqob għall ommonti kollha il se jkollhom jintużaw sabiex niffinanzjaw din iżida retroattiva fil-pagi. Iġifieri fidej kull istituzzjoni li tiżgura li jekk hemm flus li għadhom disponibbli taħt intestatura ħamsa dan jagħmluh u jekk m'hemmx flus Mela allura ser ikollhom jħorġu b'sorsi oħra ta' finanzjament. U dan jirrappreżenta xaġa komplessa ħafna għaliex il-budget li jemenda numru 2 u budget numru 8 sejr jiklu ħafna mill-appropriazzjonijiet sa' sealings tagħhom, imbagħad ikonna naraw mod kif nistgħu nifinanzjaw din l-ispiża addizzjonali. U m'hemmx ħafna flus li forsi fl-istrument tal-flessibilità. Iġifieri, qed nitkellmu fuq arranġament komplikat kemm mill-aspett tekniku, mill-aspett ta' timetabling għaliex jekk il-sentenza tal-qorti ta' tard. Sekon diffiċli ta' ta' budget emendat. Nittama li kont ktar preċis, forsi mhux preċis bizzejjed dan kollu għaliex sissa m'għandniex l-informazzjoni kollha disponibbli għalin fuq intestatura ħamsa ma nittama illi dan huwa passiħor, passiħor loġiku u nerġaw l-ura ġalla darba nkunu nafu xċet jiġri bis-sentenza tal-qorti. Sinja ħarar Majer tikkummenta mikrofonu mitfi, forsi darba fil-ġimma nkunu nistgħu naġġornawk. Nkunu nafu xem flus għal kull istituzzjoni. Imma ovvjament se nkun qed nużaw l-ammonti disponibli. Grazzi. Grazzi ħafna Direttur Ġenerali. Naħseb xaġa li għenitna eh, ħafna l-kjerifika tijak. Jek nispiċċaw situazzjoni. Fejlu l kħagġa li nistaw namlu sabiex nifinanzjaw il-spejs għal ħaddima u l-esperimenta flessibilità ċaġa illi ma tkun qed tagħmel ebda sens, però ser naraw fil-jiem li ġejjin ser jiġri. Enħa titlaqna vjaċi tajjeb it-tant skoprejt illi ħaddiema li kienu sejrin Vilnius il-lejla fuq titira tal-Estonian Airlines, Estonian Airlines għada kem fallit u titira tħasret issa tistaw tmorru vaja Frankfurt u araw kif se tasnu. Tajab wis? Mixin mux ħazin bl-ġenda tagħna naddu issa l-punt numru 4. Prezentazzjoni ta' studju. Li plisem ta' tħul ta' aġenziji li finanzjaw l minfusom fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa studio. illi produċew Deloitte. U sa fejna fin għanna rappresentanti mid-Deloitte hawnhekk, is-Sur Van Schubok. Merba fostna. Naħseb tiset tagħmel prezentazzjoni sur Mattia Sonje u Richard Harti u Lina Kapse kon kon għedin januk. U jiddispieċini jek forsi pronunċajt il-sem ta' komħazin, għajt il-President. Mikrofon għal-kelli. Mikrofon għal-kelli. Excuse me. Uh, we will give it 10 minutes to give you a short uh, uh, introduction on the conclusions of the study on the income. 10 minuti għall prezentazzjoni Istudju għandu xieqsam ma' zewċ aġenziji fl-Unjoni Ewropea, CPVO u OHIM. Dawn l-aġenziji għandhom karatteristiċi speċifiċi xil-flus tagħhom iġibuhom minn ehm, ħlasijiet li jħallsu l-utenti u ma jirċivux kontribuzzjonijiet mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-aġenziji huma eżentati mill-discharge budgetarju tal-Parlament Ewropew. L-istudju kopra numru ta' kwistjonijiet kif jitħallsu l-flasijiet, mistoqsijiet fuq trattament ta' flus zejda mill-budget li jistaw jiġi ġenerati mill-attivitajiet u kommenti fuq il-proċedura ta' discharge. Nibda bl-ewwel żewġ punti kif jisiru tħassiliet u x'isir minn flus żejda. Hemm numru ta' regoli fil-preżent li għandhom x'jaqsmu ma' dawn l-elementi. L-ewwel net skont il-regolament bażiku tal-Aġenzija il mizzati jiġu stabiliti għal livelli li permettu budgets bilanċat. Dan ifisser il-tħul u l-ispejjeż għandhom jibbilanċaw il-xulxin. il xurxin il xulxin Pala konsegwenza l-kem dan ma jintqax mod speċifiku, dan ifisser li dawn l-aġenziji m'għandhomx jiġġeneraw deficits jew flus żejda fil-budget tagħhom. Il-mod kif jiġu deċiżi palissa l-mizzati huma permezz tal-proċedura ta' komitoloġija ibbażati fuq l-input ta' aġenziji, boards ta' manager u uh, bil-parteċipazzjoni tal-Kunsill u Kummissjoni Ewropea. Fil-preżent m'hemmx dispożizzjonijiet legali fil-regolament bażiku li tassew indirizzaw trattament ta' flus żejda jekk eh, dawn jitfaċċaw fil-budget, jekk tħares elementi kollha tista' tara x'inhu ma kwistjonijiet potenzjali. L-element CBV u HIM palissa kumulaw biżejjed riservi f'kontanti fl-aħħar snin, u HIM fil-qas qed nitkellmu fuq 500 biljun, għal CPVO nitkellmu fuq 15 miljun, u HIM għandhom biżiet flus għal ftit tal 3 snin, CPVO jistgħu joperaw għal sena. Bet jistajajt jgħid li dak huwa mitlub fir-reglament bażiku ġifieri ma jiġix ġenerat Eliħ dar prinċipju ma ġiex applikat l-ħar snin. L-rajna u kol kien il jek nħarsu lej mod kif jiġu deċiżi fil-mizati fil-prezenza ta' membri għandhom rol importanti x'jaqdu sabiex jiġu stabilit l-ħlasijiet. U jista' jkun hemm ukoll ċertu periklu illi mhux il-ħin kollu jiġu konsidrat interessi tal-Ewropa u l-interessi tal-Istati membri. Memx regoli ċari fuq xandu jisir f'każ ta' flus żejda u diffiċli għet jasal għal konklużjoni tal dan kollu. Issa, uħut mill-prinċipli staw jiġu konsidrati sabiex nirrimedjaw situazzjoni. situazzjoni perspettivi finanzjari ta' aġenziji pal dawn forsi għandhom isiru mod annwali, forsi jiġi konsidrat il-mod kif l-assijiet jiġu stabiliti u anka tiġi sostituita l ta' komitoloġija għal proċedura fejn tiddeċidi l-Kommissjoni. U dan anka fid dawl ta' Trattat ta' Lisbona. Forsi ġi żviluppati regoli iktar ċari ta' kif jiġu stabiliti l-mizzati kif ukoll niċċaraw prinċipju fuq xi ġri f'każ illi ikollok flus żejda u kif jinżammu l sejza biex nirrestrinġihom għal irkupru ta' mill-space biss. Jista' jkun hemm proċeduri illi jistgħu jiġu attwati f'każ ta' flus zejda li dejjem qed jakkumulaw. Alternattiva possibbli li jsir revizjoni tal-istrutturi ta' amministrazzjoni tal-aġenziji sabiex jippreżentaw aħjar il-livell Ewropew flok il-livell nazzjonali biss. U bekk wasanna l konklużjoni ta' ħut mir-regoli, s-sanġu għattiret kwistjoni, il- discharge ir-regoli prezenti jgħidu l daw l-Aġenziji u mażentati mill-Parlament Ewropew dak xaqsam discharge budgetarju. fl tnax kena ftejim interistituzzjonali bej il-Kommissjoni, il-Parlament u l-Kunsil li jista' jipprovdi soluzzjoni għandu x'jaqsam ma li wieħed jipprovdi rapportar mill-aġenziji sabiex ikun hemm aktar trasparenza brabta ma' miżat stability u budget u budget żejjed wara dan jista' jkun hemm rekomandazzjonijiet li nħarġu mill-Parlament Ewropew mill-Kunsill dil proċedura tista' tiġi valutata sabiex naraw miżuri addizzjonali għandhomx jittieħdu. Bek fitzmim l-introduzzjoni tijaj fuq il-punti principali ta' dan l-istudju. Très bien, merci monsieur. Tajjeb, prezentazzjoni ċara ħafna. Ok, ok, ok, très bien. Donc, euh, madame le rapporteur. Grazie. Il rapporteur? Tixtieq tinterveni mbagħad ngħaddu għall Onorevoli Hawk. Grazzi ħafna President fil-qosor. Nasab l-istudju jagħmilha ċara. Illi qed tiġri xi ħaġa hawnhekk li ma nixtiequx anke fid-daw ta' kriżi ekonomika. Jekk inħarsu lejn il-bażi ta' budget bilanċat il-fatt li ma jistax ikun deficit jew flus żejda, fatt qed naraw flus żejda, iġalunna nistaqsu kif qed jindirizzaw dan l-istati membrina partikolarment interessata sabiex nisma nistawx nassumu illi l-SMEs qed jitwaqfu milli jisfruttaw il-benefiċċji tas su uniku. Suq uniku illi tant iġġilidna sabiex nibnuh. Personalment, li tallimt mill-istudju u illi tajjeb illi nibdew dialogu politiku. Kif se nistrutturaw dan kollu blaqwa mod possibli u x'nistgħu nitalmu mill-istudju. Kif dan kollu jista' jgħin aġenziji oħrajn, mhux qed ngħid li għandna naqtaw mill-aġenziji l-oħrajn, imma iktar hija ħaġa fejn ngħidu hawnhekk naflu żejda x'għandna nagħmlu x'kif nistgħu nibdu l-affarijiet u li ma approċċ se nadottaw. Żgur li l-kol rajtu jew se taqraw l-istudju u l-prezentazzjoni tkellmet fuq il-punti prinċipali li jgħat liktar illum u li nibdew il-proċess ta' kif qed nindirizzaw dan x'iridu niksbu aħna fil-Parlament Ewropew x'nistgħu nagħmlu sabiex nippruvaw ntejbu s-sitwazzjoni. Għaliex budget bilanċat mhux l-istess ħaġa bħal kollok deficit jew flus żejda. U naħseb li huwa naċċettabbli li jkollna sitwazzjoni bħal din fid-dawl ta' kriżi ekonomika. Naħseb nistenna hawnhekk. Grazzi. Angelika, Jutta, jek joġbok, grazzi ħafna. Naħseb li l-istudju huwa utli ħafna, partikolarment għaliex jikkonferma l-approċċ tagħna. Jiġifieri. Aħna ngħidu li l-aġenzija tipprovdu servizzi għan-negozji u kemm l-aġenziji qegħdin hemmhekk u jistaw jistaqsu ħlasijiet mill-negozji ma il-ħlas għandu jkopri biss il-ħtiġit finanzjari mhux iktar. L-idea ħarġu bija l-Konsil fil-2010 ġifiri l-Aġenziji jagħtu il-flus zejda l uffiċi Nazzjonali ristrutturar Naħseb li din hija ġennata l-aġenziji qed jipprovdu servizz lin-negozji. U m'għandhomx ikollhom tassazzjoni diretta fuqhom sabiex igawdu l-Istati membri. Din mhix ħaġa ġusta u l-proposti li qed jitressqu fl-istudju suġġeriment tibdil li jista' ikonna l-idea li jista' jkonna mekkanizmu awtomatiku fil-istruttura zeda fejn ikonna tnaqis jekk meħtieġ fi kliem ieħor nerġaw nasbu mill-ġdid fuq l-istruttura. Nasab l-ideja hija waħda tajba ħafna dwar l-SMEs. Hemm numru ta' rabtiet kemm fil-Aġenzija l-Kimika, l-Aġenzija l-Medicina, għanna pagamenti oħrajn għal SMEs, miżati oħrajn, jew aħna neżentaw il-ħlasiet għal kollox. Għandek dan il-kalkolo illi namlu sabiex nizguraw il niprovdu servizz u li jasal las. Nasib dan, laqwa mod kif niproċedu mux ikollok sistema fejn il-mizzati jiġu posti fuq livell Ewropew mbagħad amministrazzjonijiet nazzjonali jiġu finanzjati mill-livell Ewropew din mhux ħaġa ċettabli. Grazzi ħafna għal daqstant għal dan is-sommarju għal studju hekk interessanti. Merci Jutta. Grazie ħafna Jutta. Monika Holmeyer. Grazie ħafna. Jina naqbel ma' Jutta Hogg. Kull minn ħaseb li għandha tkun possibilità. Il-tejn istituzzjonijiet nazzjonali u amministrazzjonijiet minn sussidi mill-Unjoni Ewropea għandu jerġa jaħseb kollox mill-bidu għaliex m'għandniex ikonna idejat li ma jkunux ċari fuq dal-fundi. Mir-rapport mill-SMEs innotajt illi il-pagamenti zdidu mhux ħażin qed jikkawżaw problemi lil dal-kumpaniji. U kol, mux l-aġenziji koll għandhom bizziet ħaddima sabiex jiproċessaw l-affarijiet fil-ħin. Jidirli illi dak kollu li għaddej mux dejjem jagħmel sens, hemm ħafna emozzjonijiet involuti. Jina nixtieq illi ikun hemm analiżi loġika pal ma kena fdal istudju grazzi ta' dan. Jidir li l-ewwel net rridu niżguraw illi l-intrapriża Zaru Mediku kun issew ħalsu pagamenti li ma jkunux għal jinwis jistaw iżaw is-servizzi u jekk iġu mitluba miżati dawn jistgħu jintużaw għal numru diċenti ta' ħaddiema fl-aġenziji. Jekk daqqa waħda għandek 6,000 kumpanija, illi se jibatu applikazzjonijiet il-ħadima ma jistawx jagħmlu xar fil-ħin. Jekk dan ma jsirx il-kompetitività ta' dal-kumpaniji vizavi kompaniji oħrajn mill pjata tad-dinja eh, se jispiċċaw jitilfu u dan għandu implikazzjoni serju napport ġo dak li qalet Juta Grazie. ħadd iktar ma jixtieq jitkellem eh, fuq dan il-punt li lider, inti sta titkellem, iva naħseb illi il-kommenti li smajt jaqblu ma xuħut mill rakkomandazzjonijiet li għamilna fl-istudju. Tajjeb. Mela grazzi. Naħseb illi l-istudju kien huwa studju interessanti kif għattentu kif għallu E, il-kellima u rapporter insibu ruħna f'sitwazzjoni pittost stramba u mhux ċar dak li għandu jsiru. Naturalment, mbagħad hemm il-problema tal-governance u l-analiżi u rakkomandazzjonijiet li tajt inti se jkunu e, utli ħafna għal komitat tal-budget. Grazzi ħafna. Mela kollegi, issa nipproponi. li namlu pawza Għalix aħna konna għadin naħsbu illi nivutaw il-lejla fit-tlieta. Niproponi issa li naddu dal-ħodu għal-vot, però peress li mannix kworum, għal-inqas mannix kworum għal-issa, u għanna gruppi ħor ta', ta vizitaturi, għal-daqstant se kunu prezenti għal-pawza fil-laqqa tal-komitat. Da, Raimar daw kolla tijak, kiva. Mela tista tajdilom li se namlu pauza u se naġġornaw. I think it, it's uh, a, yeah. a bus full of yeah, uh, visitors yeah. and uh, Je salue les, les visiteurs. Jena nishtiq inselmilhom eh, lil dawn il-viżitaturi. Qed tisimgħuni eh, bil-Ġermanis tajjeb qed taħdem interpretazzjoni. Mela, jiena nilqahom il dawn il-viżitaturi minn Schleswig Holstein illi huma eh, il-mistednin ta' tal-kollega. Pero sfortunatamente intkom wasaltu malli aħna konna edin <laughs> sospendu. Nistaw nkomplu <clears throat> e biex kolkom xaħġa x-tisimaw, imma kif spiċajna xolta dal-ħodu, konna għetni skelmu fuq ħaġa interessanti, konna għetni nid-debattitu fuq il e, e, bozz tal-budget għal-sena diħla tal-Unjoni kif jiġi finanzjat, għal xiex għet jużaw, xinu huma l prioritajt tagħna, dan huwa dibattitu li kellna dal-ħodu. U xaħut minn ħbib ta'kom kienu uh, prezenti hawnhekk Pero issa il-dibattitu għal nieħ u sen eh, sospendu illa għasa tlita tawar l-ofsinar. Ninkomplu fit tlita u sen nivutaw fit tlita. Pero aħna nil-għawkom xorta, nil-għawkom fil-Parlament Ewropew, aħna għalina u unur nil-għawkom għawnek, nitlob skuza illi ma nistawx tkunu eh, prezenti fil- fil-dibattitu fil-Komitat tal-Budget. Sal-dastan tista' nalqu u nerġaw nintaqgħu fit-tlieta. Grazzi.